net point of order dak li għed, inti għandek tiħu l-kelma skont kif intem ħalla, imma t tetkellem moċira. Issa, sur Kelly, a point of order. Grazzi tal-President mod eccellenti din il-laqa, l-aħħar kellim kien inġust,